Ser ikolna dibattiti, se nibda bl-ewwel punt. Il-minuta tas seduta tal-bira irċivejtu il-minuti u nixtieq nara jekk hemm xi osservazzjonijiet fuq dawn il-minuti. Meli jidher l